rettifika għal test approvat mill-Parlament. Skont artiklu 231 paragrafu 4 ta' regolament, din ir-rettifika titqies approvata sakemm Fih dan 24 sija mill-tħabbira grupp politiku jew grupp ta' deputati illi jilħa il-medja ma jittolbux illi kun hemm vot. Ir-rettifika hija disponibbli fuq is-sit web tal-plenarja u t-titlu jiġi publikat fil-minuti ta' seduta attwali. Issa, inkom